hija mistoqsija orali għal kommissjoni dwar il-kriminalità marbuta mal-organizmi selvaġġi. L-ewwel kellim huwa Surġer Brandi fisem l-awtur. Grazzi ħafna, grazzi ħafna President. Neushoorns in Zuid-Afrika, waar er in 2000... Kont imħasseb dwar eh, il-numru il ta' rinoċeronti li jinqatlu fl-Afrika fil-2010 kienu 200 ma kienux biss rinoċeronti iżda kienu qed nitkellmu anke dwar elefanti, il-infanti, 10% tal-popolazzjoni totali. Mhux biss dawn l-annimali kbar kienu kalmi tigri, rettili u koll anke eh, il-siġar u l-pjanti. Hemm xi ħaġa ċara qegħdin inxeklu neqerdu in-natura. Il-waħda mill-kawża hija l-kabir tal-benesseri fl-Afrika fl-Asja ta' xlok li li għafi wassal għal ċertu u għarraba l-ola kommerċ illegali wara il-kommerċ ta' droga, l-oġġetti folozz ukoll sena lilu biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni kien hemm pjan Ewropew, pjani li jiena ħadimt fuqu li proponejt il-Kommissjoni, jiena qed nieħu pjaċir il-Kommissjoni ir-reċiprokat u bekk wasalna ċertu bin maċ-Ċina biex naħdmu fl-imkien fil-ġlida kontra l-attività kriminali bil-speċi salvaġġi iżda dan jider li mhux biżejjed anka s-sena l-oħra sfortunatament l-attività kriminali żdiedet b'mod esponenzjali tkellimt dwar ir-rinoċeronti fl-2010 kienu 20 u s-sena l-oħra kienu 1000. Iżda minkejja l-isforzi kollha mir-Rangers tal-Europol, l-Interpol, l-UNEP, Profik, Sur President, il-konklużjoni hija ċara jekk ma jkonniex intervent f'waqtu biex innaqsu din il-prattika illegali, qed nirriskjaw li nitilfu l-speċi l-iktar simboliċi li jeżistu fin-natura. U bekk ippreżentajt din il-mistoqsija orali ir-rwol tal-Ewropa huwa kruċjali mhux biss fl-Afrika u fl-Asja. tgħidilkom ir-raġuni l-għalet għandna obbligu morali biex inwaqfu dan il-massakru ta' dawn l-annimali. Tini, l-istati membri u kol għandhom ruol f'dan il-kommerċ illegali bħala destinatarji, bħala transitu Fl-Olanda fl-2012 600 u 80 kg ta' roll illegali kienem, kienu fil-kummerċ illegali fostom speċi ta' animali diversi jonqos l-arfin fl-Ewropa il-Kommissjoni għandha ikollha rwol iktar impenjattiv. It-tieni il reati kontra l-kriminali kontra l-attività kriminali kontra l-speċi selvaġġi iwaslu għal ċertu instabilta u jaf iwassal għal ċertu Hela, ċertu naqis fil-finanzi jistaw jintużaw fil żvilupp L-istati membri għandhom ikollhom ukoll il- pjan pjan konkret u ambizjuż kif l-istati membri hemm bżonn ta' arfin iktar kapaċità fil-fazi ta' investigazzjoni kif ukoll fil-fazi ta' ġuridika irid ikun hemm azzjoni kriminali dawn jeħilsuha ħafif dan huwa reat gravi u għandu jiġi trattat bħala tali. Din hija kriminalità organizzata li għandha bżonn ta' ċertu priorità fl-Europol nistgħu indaħlu unità li tindirizza din il-problema. L-attività kriminali kontra l-ispeċi selvaġġi. Irridu wkoll naġixxu fuq livell Ewropew nagħmlu użu ta' ċertu għajnuniet u dawn għandhom jinataw skont kondizjonijiet ta' ġlida kontra din l-attività kriminali. Hemm ukoll font mill-Istati membri dan jista' jinħoloq biex jiġu mħarsa dawn l-ispeċi li huma perikolati biex xogħol x'inhu l-valur tax-xogħol tal-politikanti jekk dawn qegħdin hekk idejhom gallerija jaraw iħarsu jaraw dawn l-affarijiet isiru speċi li qed jisparixxu u dawn jaf waslu għal ċertu tħul finanzjarju għal kriminali hemm bżonn ta' azzjonijiet azzjonijiet konkretu nispera li l kummissjoni l-Istati membri jablu mal-Parlament u mbagħad jistgħu iħejju pjan pjan konkret ambizzjuż il qudiem Grazzi ħafna. Im Namen begrüße ich einmal Herrn Grazie Hafna Sur Hebrandi. Issa annom tal-Kommissjoni il-Kommissarju Potocznik Merba fil-Kamra Sur Kommissarju. Grazie President, Onorevoli Deputati tal-Parlament Ewropew, l-ewel net nirringrazzja l-Sur Gebrandi u l-membri kolla tal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-inizjattiva li ħattu illi ġbittu l-attenzjoni tal-Parlament għal kriminalità fil-qasam tal-organizmi selvaġġi. Kien hemm żieda drammatika fil-traffiku tal-organizmi selvaġġi fid-dinja waħda mill-attivitajiet kriminali li l-iktar trendi flus fuq livell globali teddet il sopravivenza ta' ċertu speċi ta' meħsara l biodiversità u timmina l-iżvilupp u l-istabilità ta' bosta pajjiżi. Aħna jirnexxinna nindirizzaw dil problema biss jekk ikun sir sforz konġunt internazzjonali illi jinvolvi pajjiżi eh, ta' eh, oriġini ta' transitu u dawk li huma destinatarji. Aħna inna naħdmu fuq dan kemm domestikament u anki permezz ta' sajtis il-Konvenzjoni Internazzjonali li tirregola il-kummerċ fil-speċi fil-periklu. Nixtieq ngħidilkom illi il-Kommissjoni dan l-aħħar ippreżentat proposta biex l-Unjoni Ewropea ssir imsiba sħiħa f'din il-konvenzjoni CITES nittama illi il-Parlament jagħti il-konsens tiegħu qabel l-elezzjonijiet. Aħna qegħdin nsemmu din il-kwestjoni tal-kriminalità fil-qasam tal-organizmi selvaġġi anke fin-negozjati tagħna s-sena li għaddiet aħna iffermajna Eh, ftehim ta' kooperazzjoni dwar eh, traffikar tal-organizmi selvaġġi ma' Ċina. U jina aħna wkoll qegħdin appoġġaw l-isforzi tal sajtis u għedin natu għajnuna partikolari l pajizi fl-Afrika mill-Fond eh, Ewropew għall iżvilupp Aħna ħabbarna 3.3 miljoni euro għal proġett biex innaqsu il-til illegali ta' il-infanti u speċi oħra li huma fil-periklu. Dana se jizviluppa inforzar tal-liġi monitoraċ eh, rondi u għajnuna eh, f'emerġenza biex twaqqaf jew tipprevjeni l til illegali tal-infanti imma irridu nammettu illi x-xejriet huma kontra tagħna it-talba għal dawn il-prodotti fl azja tant żdiedet illi il negozju qed irrendi ħafna flus, pereżempju il-run tal-rinoċeronti jiswa iktar flus mill-kokaina u mid-deb Fl-istess ħin faċli li wieħed jagħmel kontrabandu u li wieħed jinqabad riskju għażajr u s-sanzjonijiet li jiġu imposti ma tantx jgħinu biex wieħed jilqa kontra din it-tip ta' kriminalità. It-traffiku żdied ħafna qed jolqot il-kontinent sħiħ l-Unjoni Ewropea hija suq u punt ta' transitu għal prodotti illegali uh, selvaġġi għal ħafna pajjiżi uh, dan l-tip ta' kriminalità edha eh, teddet l-iżvilupp tagħhom u organizzazzjonijiet ta' kriminalità dan il-qasam jeddet il-paċi, l-istabilità u jimmina l-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi Għanna bżon ta' iktar rikonoxximent fuq il-livell politiku ta' teddida illi tirrappreżenta din it-tip ta' kriminalità. Hemm bżonn li l lil mill-ċirki ambientali, ministri tal-affarijiet barranin, esperti fil-qasam tal-kriminalità u kriminalità organizzata, esperti fil-pulizija ġudikatura, NGOs, is-settur privat, il-koll għandhom rwol importanti x'jaqdu. L-abbozz ta' riżoluzzjoni tagħkom tindirizza ħafna mill-punti essenzjali u titlob għal azzjoni imsaħħa ħafna stati membri u l-istati uh, eh, Uniti għal-għalu illi saħħew l-impen politiku tagħhom biex jiġildu kontra dan it-traffikar tal-organizmi selvaġġi l-Unjoni Ewropea tista tiżviluppa approċċ iktar effettiv biex tiġġieled kontra it-traffikar tal-organizmi selvaġġi. Aħna dawn l-idejat se għom komunikazzjoni tal komissjoni l parlament u l-Istati membri ix-xar id-dieħel li jiena qed naħdem fuqha flimkien mal-Kummissarju Malmstrom f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissarju Peelbags anki dwar l-opportunitajiet illi eh, huma uh, offruti mill idejf il-ġdid il-komunikazzjoni se tiġbed l-attenzjoni għall-urġenza ta' din il-problema globali u kif nistgħu nindirizzaw b'mod iktar effettiv tara x'inhuma il-miżuri li għandna bħalissa fl-Unjoni fil-ġlieda kontra traffikar tal-organizmi selvaġġi kemm fuq livell globali u anke fl-Unjoni Ewropea u batin beda wkoll dibattitu fuq l-approċċ għal ġejjeni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-traffikar eh, ta' organizmi selvaġġi Emżon ta' ideja ġodda x'laffarijiet inbidlu biex aħna niġġieldu kontra kriminalità organizzata ta' organizmi selvaġġi biex naraw ma l-implikazzjonijiet ta' paċi u stabilità u biex nagħtu mezzi ta' ixin oħrajn lil dawk illi jaqbdu u joqtlu dawn l-annimali. Għalhekk aħna se nitolbu l kollha konċernati biex jgħidulna x'jaħsbu dwar daw dak illi eh, ta' l-frott, dak li ta' inqas frott biex jgħinuna nesploraw eh, possibilitajiet ta' azzjoni iktar effettiva mill-Unjoni Ewropea barra minn konsultazzjoni pubblika. Għana se organizzaw konferenza fl-10 ta' april. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropej huwa kontribut importanti biex inqajmu kuxjenza fost il-pubbliku dwar l-importanza ta' din il-kwistjoni il-Komissarju Malmstrom u jiena rana li niddiskutu għamakom u ma daw kolla li huma konċernati biex nizguraw illi aħna nistgħu niffaċċaw din l-sfida tal-ġlieda eh, kontra kriminalità fil-qasam tal-organizmi selvaġġi. Grazzi. Herzlichen Dank. Grazie, komissarju. Issa nisimaw minant il-gruppi. Fisem il-PPE, il signora Jordan. Grazie. L-ewwel net nirringrazzja l-rapporteru l komissarju għall-intervenzjoni tagħhom. Nitkelmu fuq uh, eh, eh, il-jumfanti, tigri, fker, fkiren din hija kwistjoni serja ħafna x'il-kummerċ ta' dawn l-ispeċi selvaġġi et, jimmina s-sikurtà ta' ħafna stati dan, dan huwa kummerċ kriminali u jinvolvi anki l-Unjoni Ewropea mhux biss pajjiżi terzi. U dan nistgħu naraw fil-konvenzjoni CITES hemm disajn denunċa mija u disa u disajn uh, avorju u kommerċ uh, mill-animali mil selvaġġi. Eh, L-Europa hija pajjiż ta' destinazzjoni u anki ta' tranzizzjoni ta' transitu. Irridu aħna nimplementaw il-rakkomandazzjoni tal-Komunjoni tal Ewropea. Miex direttiva di ma' rakkomandazzjoniet, ma jena nittama illi l-Kommissjoni ta' dotta e, e, e, ta' dotta leġislazzjoni iktar koerenti u hemm bżonn ta' iktar sessjoni iktar rigorużi ma ridux illi stati u grupp ta' eh, stati eh, sanzjoniti iktar eh, ħfif jisiru isiru opportunità għal dawn il-kriminali. Ma tridu naħarsu lejn tħaddim iktar effettiv tal-sanzjoniet esistenti. Irridu nitkellmu fuq il-krizi finanzjarja fl roba l-grupp tiegħi ma jaqbilx fuq li twaqif ta' fondi, ta' fondi ġodda. U importanti illi inqajmu sensibilità fuq livell Ewropew e, fċites e, ġa mill-1975 e, ikkundannaw dan il-kummerċ illegali bħala att kriminali gravi daqs traffiku ta' droga u traffiku tal-bnedmin. L-Unjoni Ewropea għandha tkun attiva fuq livell internazzjonali, għandha tieħu sem f'organizmi eh, internazzjonali, għandna know-how u għandna teknoloġija u rridu nużaw l-għajnuna l-iżvilupp eh, nittama li nkunu nistaw namlu pass il-qoddim eh, importanti biex innaqsu dan it-tip ta' kriminalità. Fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll illi ma jeżistix kommerċ jekk ma jkunx hemm talba u konsum. Għastant iridu nqajmu anki sen e, e, il-kuxenza tan-nies jekk ma jkunx hemm e, talba għal avorju jew ta' handbags ta' tal-ġilda tal-kukudrilli kieku ma, ma, ma jeżistix dan it-tip ta' kummerċ. Grazzi. Issa, fisem il-grupp SD għal żewġ minuti is-sur Pok. Grazzi, President. Jena nishti nirringrazzja l-kollegi kollha li ħdimt magħhom fuq dawn eh, il-kwistjonijiet. Dan huwa suġġett importanti ħafna u il-preżenza fil-kam flawra hawnhekk miex qed tagħmel ġustizzja għall-importanza ta' dan is-suġġett. Jiena m'iniex daqshekk ottimista daqs kollegi oħrajn. Inqas minn sena ilu f'din l-awla aħna eh, kellna dibattitu fuq l-anijiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea fil- eh, ftit qabel il-konferenza ta' Bangkok ta' CITES. Konna nafu illi miex kwestjoni biss ta' benestri tal-annimali, e, imma e, kwestjoni li tirigwarda ekosistemi kollha u speċi sħaħ is-sena li għaddiet, rajna e, li morna l-ar ħafna f'din is-sitwazzjoni. Organizzazzjonijiet kriminali daħlu fil kommerċ ta' traffikar tal-animali selvaġġi u dan il-kummerċ ukoll eh, qed jużaw biex jiffinanzjaw terroristi. Il-ġnus ma'uda koll għajjem l-allarmi qed nitkellmu hawnhekk fuq eh, eluf ta' animali u eh, il-popolazzjoni ta' dawn l-annimali qed tiġi meqruda kompletament. Jina nixtieq nafek il tixti għandix intenzjoni ta' regolamentazzjoni tal dan il-kummerċ fuq l-internet anki jemmek bżon noqdu attenti u jina nishti inkun nafu kol jekk il kommissjoni tixtiex tagħmel xi ħaġa biex twaqqaf l-importazzjoni ta' trofej tal-kaċċa u partit oħrajn tal-annimali. Grazzi. Sur issa fissem il-grupp għalde Għal tliet minuti u nofs, Sur Hebrandi. Grazzi, President. Komissarju, grazzi għal risposti tiegħek, għal mistoqsijiet tiegħek. Tana, għal mistoqsijiet tagħna. Minnaħa waħda jiena sodisfatt dak li qal il-Kummissarju li se jkun hemm komunikazzjoni b'komissarju oħra se jkun hemm konsultazzjoni pubblika dina eccellenti, però ma nafx ekkux bizzejiet, forsi aħna qed nimxu bil-mod wisq. Fl-10 ta' april konsultazzjoni pubblika, tliet xhur oħra ġifieri, sadattant 10,000 il-infanti eh, se jkunu maqtula. Din hija l-urġenza li qed nitkellmu fuq aħna llum. Għal kemm żmien aħna nistgħu nippermettu illi nimxu daqshekk bil-mod. Jiena nifhem l-intenzjoni tajba tal-Kummissarju. Imma emżon, e, e, imbidlu r-ritmu tal-attività tagħna. E, inti tkellem fuq l-Istati Uniti, bħala eżempju kienet Hillary Clinton illi deċidiet l-Aġenda Nazjonali. Il-President Obama fi zjara fl-Afrika u koll tkellem fuq din il-priorità. Din hija urġenza wkoll għall-Afrika mhux biss għal annimali li nafu bihom imma anki għal ħafna speċi hemm patrimonju eh, globali fl-Afrika, fl-Asja, eh, dan huwa fenomenu kriminali kbir ħafna illi qed eh, jħarbilna. Nitlob għal daqstant illi l-Kummissarju jieħu azzjoni ta' priorità u bux biss joħroġ memorandum ta' uh, of understanding mal uh, eh, mal-imsieħeb ċinis, imma il-President Barroso jitkellem fuq livell oli mal-President ċinis u mal-President tal-Afrika, ta' presidenti tal-Afrika u presidenti oħrajn fl-Azja. Barra minnek, bżon anki nindirizzaw il-konsumatur Ewropew u ma rridux aħna natu inċentivi lejn l-istati membri biex eh, nishtiqo natu inċentif biex eh, jaharqu il-lavorju li ġi eh, importat b'mod illegali. Nipruvaw insalvaw l-aħħar il jumfanti fl-Afrika uh, il-ħin għaddej u għanna ftit ħin il-Komissjoni għamlet rakkomandazzjonijiet lejn l-Istati membri u għandi l-impressjoni jena li l-Istati membri maħadmux bizzejiet għandhom ftit kapacitajiet jgħatu ftit priorità nazjonali kemm fuq in-naħa ta' stħarriċ ġudizzjarju kif ukoll azzjonijiet l-Europa bħalissa qed isir destinazzjoni u pajjiż ta' transitu importanti ħafna. 30 im Namen der Fraktion der Grünen, Frau Billier, das Wort bitte. Signor Bellier. Grazie, Sir President, Commissario, eżis kollegi. Din il-mistoqsija orali u rizoluzzjoni li qed niddiskutu llum se nivvotaw fuqha din il-ġimgħa nittama se jkollha appoġġ mill-maġġoranza dan huwa appell u tweġiba politika għal problema internazzjonali serja li qiegħda dejjem tikber kif qalu l-kollegi Sinjura Belje. Jekk jogħġbok, tkellem ftit iktar bil-mod għax interpreti ma jlaħqux miegħek il-traffiku tal-organizmi selvaġġi huwa ir-raba traffiku illeċitu wara droga u l-armi. L-Europol tajt li din il-kriminalità tagħti bi 18 u 26 miljon euro kull sena kważi żewġ terzi tal- l-infanti fil-Afrika inqatlu. In u eh, anki l-elefanti fil-Kamerun minn til minn ta' dawn l-elefanti mill-bandi ta' kriminali mill-Kamerun u juri dan din realta u koll. Snin tal-tigri avorju mill-infanti, rix ta' ċerti annimali, lebda speċi ma' l-sa' Dan il-kummerċ illegali jgħaddi l-erda tal-biodiversità jolqot is-sigurtà, l-governanza u l-integrità ta' ħafna stati popolazzjonijiet. Ħafna studji juru illi dan din il-kriminalità tiffinanzja il-kriminalità organizzata mill anki funzjonament ta' gruppi tal-gwerra, tal terroristi, ħasil tal-flus, traffikar tal-bnedmin, ecc. Il-gwardjani tal-foresti eh, ma jmerna xilom xaħarsu dawn, dawn l-speċi. Din il-kriminalità mi qed issir tedida serja ħafna għal paċi u s-sigurtà Interpol u istanzi internazzjonali oħrajn qegħdin jitolbu lill-Pulizija biex tiġġielet kontra dawn l-attakki kontra l-ambjent u l-istati membri biex saħħa leġislazzjoni tagħhom u l-applikazzjoni tas sanzjonijiet kontra dawn in-netwerks kriminali. Jekk dan l-attakk fuq l-ambjent u t telf ta' biodiversità mhux biżejjed biex iċaqla ċittadini u l-komunità internazzjonali fil-bidu tal-2014 l-affarijiet għandhom u jistgħu jinbidlu Il-territorju Ewropew huwa l-ewwel eh, bħala pajjiż ta' żona eh, ta' transitu u destinatarju u l-Unjoni Ewropea trid tieħu responsabilità tagħha. L-Unjoni Ewropea trid eh, ikollha għodot serji u effiċjenti li stati membri jiġu jarmonizzaw il-leġislazzjoni tagħhom u jsaħħu servizzi ta' dwana tagħhom. Il-Kunsill u l Kummissjoni għandhom jieħdu azzjoni b'mod prioritarju fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea u l-Ewropa ngħidulhom toleranza zero biex fuq għal din il- għal dan il-flagell illi jgħat issa jaħkem lill organizmi selvaġġi. Grazie ħafna. U il-kellim li jmiss għal żewġ minuti Signora Gerling. Grazzi. L-għonet nishtiq nejt li fisem il-grupp tijaj, nħu peċir din il-rizoluzzjoni, din l-attività hija attività skabruża u jiena ma' oħrajn nħoss li rridu nagħtu importanza għal din il-kwistjoni. Il-qtil ta' ċertu speċi fosthom l-infanti rinoċeronti jisib posto fil-medja u ċittadini u marrabjat iżda marridux ninsew ċertu speċi li huma iżgħar importanti għal biodiversità li huma daqstant importanti. Dan din hija riżoluzzjoni komplessa li toħloq l-oqsma kollha mhux se nidħol fid-dettall hawnhekk iżda nixtieq ngħid illi il-grupp tiegħi ser jivvota favur din ir-riżoluzzjoni fid-dawl ta' dan kollu nixtieq insemmi żewġ aspetti illi huma ta' ċertu tħassib għal grupp tiegħi l-ewwel net l-armonizzazzjonijiet ta' u l-produzzjoni ta' sanzjonijiet komuni jiena nħoss li huwa żbaljati li nagħtu iktar importanza fuq dan l-approċċ għaliex dan mhux se jkun faċli li niksbuħ u jaff joħloq ċertu